sessjoni ta' l-Ulju l ħar li għajna kien fl l-Ulju ta' l-2013 inkomplu sessjoni. Unsere ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause begrüßen. Mela. l-ura. Jena, nishtiq nibda baħbar daċen kera l-ħabib u l-kollega tagħna Lord Habiski ħalli jena fi 13 ta' għawissu, għenet eh, mewta mux mistennija din hija aħbar li jiddispjaċina li simaw. Huwa kien raġel u membru parlamentari rispettat ħafna, kien kollega popolari ħafna fil-gruppi parlamentari. Huwa kien politikant, kompetenti ħafna, kien il-president eh, tal- il-GUNGL u ħabib tana il-kol xaħat li kien eh, rispettat b'edukazzjoni tajba u imsieħeb tagħna l-kol it-telfa tiegħu hija telfa kbira l-Parlament Ewropew u eh, telfa wkoll hija ta' uġieħ kbira l-familja u għal-ħbib tiegħu. U dan kol qegħdin fi ħsibietna bħalissa. U għalhekk issa se jkun minuta ta' silenzju. Vielen Dank. Grazie ħafna.